huma eh, aċċettaw din il-nominazzjoni il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew issubuha fil-minuti tal- fil-minuti tal-tana u hekk għalaqna din is-seduta. Grazzi ħafna u għala komada.